Thank you, thank you very much. Grazzi, grazzi ħafna tal-miġġija ta' fostna. Nistgħu nibdew il-laqa tagħna u ħanibdew bl-adozzjoni tal-aġenda. Jekk m'hemmx adozzjonijiet nista' nikkonsidra l-aġenda adottata. U m'hemmx tħabbiriet x'ngħid mela punt tlieta fuq negozjati li għaddejjin bħalissa interistituzzjonijiet għanna l-ewel eh, punt fuq il-crowdfunding files un-bat fis-6 ta' novembru it-trialogu mal-Kunsil ikonu envi fuq il-qafas ta' investiment sostenibli bil-fondi fir dan il-pjattaforma sar progress imma l-punti kollha għadhom suġġetti għad diskussjoni u issa għalgu jkompli fil-25 ta' nevru. Imbagħad għanna trialogu ieħor għan novembru għas 6 ta' novembru li sar fis 6 ta' novembru negozjati e, e, e, saru u regolament tal-disclosures u saru portijiet ta' u definizjonijiet li, li tkellmu fuq il-prodott finanzjarju L-iskambju mbagħad warajh kien hemm diskussjoni fuq l-artiklu wieħed fuq il-sujġett, eccetera, numru 2 fuq definizzjonijiet u numru 3 fuq e, suġġetti oħra fuq numru 4 fuq il-kriterju ta' il-kriterji ta' dawn il-taħtidiet. U rridu nkomplu niddiskutu għat-tralgu li jmiss li se jsir fl-20 ta' novembru Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija l-approvazzjoni ta' minuti tal-laqat tal-4 u 5 ta' novembru. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, nista' nikkunsidruhom bħala approvati. U issa ngħaddu għal punt 5 li huwa id-dialgu ekonomiku mal-president tal-Eurogroup, ma Mario Centeno, president tal-Eurogroup, mela natiħ merħba fostna fil-terminu eh, fil li għadda eh, aħna għamilna fil- għamina darbtej fis-sena e, dialogi l-aħħar wieħed kien is-sena l-oħra sur senteno qed e, parteċpa fil ġimgħa parlamentari fi frata dissens fortunatament ma kienx hemm opportunità biex dis-sena sissa ikollna e, dialogu minħabba l-elezzjonijiet illum għana l-opportunità li niddiskutu fl-imkien fuq ix-xogħol li għaddej tal-Eurogroup dwar rekomendazzjoni eh, tal-Kunsil fuq eh, l-Unjoni Ewropea kollha kemm u rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż ħajkonna l-opportunità kollha biex naraw x'inhu x-xogħol li għaddej bħalissa biex intemmu li emju l-EMU, li tinkludi wkoll laqda bankarja. Sur sentena eh, għandi l-pjaċir nagħtik il-kelma. Sinjura ċe, onorevoli membri ta' dal-Komitat, sinjuri, U ta' pjaċira għalija ninkun lura foskon fil-komitat ikon huwa dinja l-ewwel darba li qed nidher fil-leġislatura ġdida, allura permettu li nibda billi nifraħ lilkom għall-elezzjoni tagħkom u inti sinjura ċe għall ħatra tiegħek bħala ċe inħares il-qoddim li konna skambju tajjeb ta' opinjonijiet u l-lum u fisċu li ġejjin l-lum imma l-ewwel ħan nitkellem fuq is-sitwazzjoni ekonomika u t-taħlita politika li għandna mbagħad nissuktaw fiktar dettal tal-IEM ju u nala berba kelmiet fuq kwistjonijiet ta' natura istituzzjonali mela Il-ġona ewra tista' tħares lura lejn sitt snin ta' tkabbir pożittiv, imma l-attività ekonomika tagħha bdiet timxi ftit l-isfel mis-sena l-oħra. L-ekonomija tagħna kienu qed joperaw f'ambjent mhux ċert u kellhom eh, riski illi huma eh, kważi esterni u politiċi. Dan ifisser illi aħna kellna pjuttost suċċess fil-kontroll u nirriparaw sorsi ta' riskju fil-tani fiż-żona euro f'daw l-aħħar sitt snin, sitt snin. Imma ma nix noqogħdu bil-qiegħda komdi komdi. Wara li żidna iktar minn 11 miljun impjieg u sitt snin ta' tkabbir ekonomiku konsekutiv u rridu nissuktaw bil-proċess ta' riforma u nassiguraw li jkun iktar inklusiv u jitjiebu il-kwistjonijiet ta' distribuzzjoni mhux bla sorpriża illi inċertezza li teżisti e- edha edha tikber ftit ftit speċjalment fil-manifattura. L-aħħar tbassir ta' kummissjoni mhux qed ibassar l-ebda reċessjoni fl-aggregate u fil-livell ta' pajjiż individwali, servizz settur tas servizzi u s-suq tal impjiegi kien bsaħtu. Imma ir-riskju ta' spillover ma nistawx e, e, neskluduħ. Waqt li nara raġuni li e, e ma nara lebda raġuni li nkunu allarmisti, hemm bżonn illi noqogħdu attenti fuq ix-xejriet ta' suq tax-xogħol u dawk ekonomiċi. L-iskambju regolari ta' opinjonijiet qed juri illi hemm kunsens emerġenti illi stati membri għandhom ikkordinaw iktar miqrib f'downturn u jevitaw politiki fiskali proċiklali jekk ikun hemm jekk l-affarijiet jitbaxxew imorru għall-lar, qatt m'għandniex induru għall-austerità u nagħmlu l-affarijiet iktar għar tweġibit fiskali għandhom ikunu differenzjati u jikkonsidraw il-liwej ta' kull pajjiż għal darbohra ma nix nirrepetu l-izbalji ta' qabel fejn ikun possibli il-possibilità fiskali għandha tkun iktar akkomodativa jekk jimmaterializzaw ir-riski l-isfel Fid diskussjoni tagħna diversi stati membri identifikaw ukoll riformi u investiment eh, anka fuq il-klima bħala priorità biex jixprunaw tkabbir potenzjali u għalkom biex jiffaċċaw kompetizzjoni fiż-żoni b'ekonomija kbira biex ngħinu għal dawlanijiet għandna bżonn noħolqu eh, ambjent istituzzjonali adekwat. Allura janduru għad-żona euro, ir-riforma fiż-żona euro, il-proġett l-importanti tagħna fejn l-Eurogroup kienet jaħdem b'mod intensiv dal-loħar sentejn. Ħanibda bil-istrument budgetarju għal competitive daw konverġenza il-BICC, il-BIC ministar qoddim kif, kif nsemmuħ, huwa bla, dubju ta' xej l-iktar parti ġdida tal-IMU. Għandu lan li aħna e, nipromovu konverġenzu kompetitivita, u kompetitività, imma il-BIC biex jaħdem sew irrid ikun dak li jfisser u xejn iżjed, il-bik ħajsaħħaħ il-qafas ta' koordinament ekonomiku. Iċ-ċavetta ta' allokazzjoni li ftemna fuqa tifavorixxi pajjiżi li, għandhom konverġenza ikbar u ħtiġijiet ta' kompetittività u hekk suppost. Imma l-pajjiżi kollha, jiġifieri iċ-ċittadini kollha fiż-żona euro ħaj jibbenifikaw minn dak kollu il-bik huwa strument ta' stabilizzazzjoni mhux suppost ikun wieħed biss, imma l-bik ħajkompli iġib l-ekonomiji tagħna flimkien u u jagħmel dan ħajjiffaċilita tħassib fuq il-ħtieġa ta' trasferimenti per permanenti. Kif Mario Draghi poġġija fid diskors ta' tluq tiegħu xi ġimatilu, l-ebda baġit fl-istorja ma beda bi stabilizzazzjoni il-bik huwa differenti minn strumenti oħra fil-budget Ewropew. Iġifiri, għal flessibilità kull ma jmur tikber u l-arranġamenti speċifiċi ta' governanza. Hemm fondi li ħajġu immirati lejn proġetti li huma ta' prioritajiet ta' kull sena fiż-żona euro u mhux hekk biss imma ħajkun hemm xer tagħhom li ħajkun distribwit eh, b'mod flessibbli bejn il-pajjiżi rati ta' kofinanzjament, etc. U l-mexxejja jiddeċiedu id-daqs tal-bik fil-kontest tal-diskussjoni tal-budget Ewropew. Huwa ġust li wieħed jantiċipa illi eh, l-istadju tal-bidu ħajkun wieħed modest il-Presidenza tal-Finlandja diġab bdiet ix-xogħol leġislattiv tagħha fuq żewġ regolamenti rilevanti. Eh, ħajkun hemm appoġġ kbir fost il-pajjiżi Eh, biex kollhom test legali dedikat għal bik separat mill-programm ta' appoġġ ta' riforma. Jiena nittama negozjati mal-Parlament Ewropew jiġu konklużi malajr ajr u inseraħ fuq l-appoġġ tagħkom. Bħassoltu id-disin l-għana ħari ħajkun kompromess. Imma dak huwa l-isem tan-nofs tad-demokrazija u din hija d-dar tad-demokrazija Ewropea Fl-axħar jiena konvint illi l-introduzzjoni tal-bik ħajati raġuni biex noqogħdu biex aħna naħsmu eh, naħsbu għal struttura u naraw meta jkun hemm skambju informali. Issa ħanejt ftit kelmiet fuq affarijiet oħra illi hemm bżonn nagħmlu progress sar progress u li ħajsaxħa r-reżiljenza s saħħa tal-EMU. L-ewel, il eurocorp f'Ġunju wasal ftejim Eh, tal-prinċipju ta' trattat rivedut tal-ISM. Dan ħajamila possibbli biex kien hemm użu iktar effettiv ta' din l-ISM waqt li nsaħħu wkoll il-qafas ta' prevenzjoni ta' kriżi. Mod importanti li jessemmu ukoll ħajati il-backstop komuni għal Single Resolution Fund illi kienet biċċa nieqsa fl-aqda bankarja qed nifinalizzaw id-dokumenti legali relevanti qabel ma nistgħu nibdew bir-ratifika tat-trattat riveduta tal-ISM. Dan huwa proċess li jista' jwassal sa tmiem is-sena d-diela ħandur fuq l-aqda bankarja. Konnet namlu xol importanti tekniku fuq l-European Deposit Insurance biex inpoġġu s-sisjen għal-ftajim li fl opinjon tijaj malajn nissaw naslu għalli ħana d-deċidejna u kolli nirdu e- approċċ e- holistiku u naħtmu fuq il-diskussjon tal-IDIS U mhux hekk biss imma ma dan ħajkun hemm miżuri għal qodot ta' riżoluzzjoni, diversifikazzjoni ta' e, e, sovereign bond portfolios u naqsu frammentazzjoni finanzjarja. Is-sena l-oħra li Eurogrupp stabilixxa grupp ta' ħidma ta' livelloli mamul minn deputati ministri tal-finanzi biex jiżviluppaw ta' is-suġġetti individwali jinkonvint li aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-progress jekk maħdumu flimkien fuq mejda waħda u bi spirtu ta' kompromess dan importanti F'dan id-dawl kien ta' importanza enormi ħafna l-inizjattiva tal-Ġermanja iktar kmini daċċar illi wassal għal diskussjoni kostruttiva għal bidla fil-burdata fuq da' suġġett jina nistenna wkoll e, xprunatura friska mill-Kummissjoni l-ġdida u ovvjament mill-Parlament Ewropew il-ġdid. Aħna qegħdin u iktar lejn roadmap biex nibdew diskussjonijiet politiċi fuq assigurazzjoni ta' depożitu komuni Ix-xogħol li għaddej bħalissa fuq biex eh, eh, fuq l-EMU qed juri b'mod ċar li stati membri taż-żona euro jażlu it-triq għal iktar integrazzjoni sensibbli. Dan huwa sinjal rassikuranti fi żmien meta l-appoġġ għall istituzzjoni Ewropea speċjalment partikolarment l-Euro l-Euro eh, hija fil-qofol tal-valuri, imma populizmu eh, qed jieħu sopravvent u l-azzjonijiet internazzjoni ma qed kull ma jmur isiru iktar konfrontazzjonali. Irridu nieħdu passi biex nassiguraw li żona euro eh, tissaxħax dejjem iktar. Dan huwa dinja tweġiba u waħdanija politika eh, biex nixprunaw liċ ċittadini tagħha tagħna wara l-elezzjonijiet ta' Mejju. Fl-2016 aħna ftemna biex nippubblikaw l-aġendi tal-Eurogroup kif ukoll għal konklużjonijiet u dokumenti tal-laqat. Dinja trasparenza. Ħassejt li iż-żmien kienu tieq biex nieħdu daw il-passi addizzjonali waqt li nirrispettaw il-limiti legali stretti li għandna fin b'inizjattiva tiegħi l-Eurogroup eh, f'tem f'Settembru fost miżuri oħra biex nippubblikaw id-dati tal-laqat tal-EWG, it-tieni biex nassiguraw biex kunem ittri granulari eh, bħala konklużjonijiet u biex noħolqu repożitorju fuq l-internet fuq daw id-dokumenti tal-laqat l-aħħar puntijaj fuq il-kwistjoni ta' ħatriet fih dan il-Bank Ċentrali Ewropew. Din hija kwistjoni taħraq Jiena konxju sew tal-talba tal-Parlament Ewropew lill-Eurogroup jew il-Kunsill biex jagħtu shortlists ta' kandidati u nifhem il-filosofija wara. Il-proċess ta' selezzjoni kif intom tafu huwa speċifikat moċċar fit-trattatu dan inkludi l-involviment ta' istituzzjonijiet differenti eh, b'sekwenza speċifika m'hemmx ambitu memx raġuni biex namlu improvvizazzjoni Minna ħatija jina zilt biex nkun trasparent bisħiħ dwar il-kandidaturi. <clears throat> Dawn huma komunikati eżatt wara l-iskadenza eh, li tala tal-kandidati proposti konxu wkoll eh, li l-Parlament Ewropew kull majmuret jisħaq fuq l-importanza li ntejbu il-bilanċ tal-ġenet u jina naqbel ma dat tħassib. U nixtieq ngħid din lill-Ministri tal-Finanzi kull darba li jiena noħroġ bsejħa għal kandidati fil-Eurogroup. Jien ottimista li stati membri ħajjetu il-kwistjoni ta' bilanċ bej il-ġeneru b'mod serju ħafna f'ħatrijiet futuri iċ-ċiklu, dan iċ-ċiklu ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew jimxi lej direzzjoni ta' kompożizzjoni iktar bilanċjata u nittama illi l-Parlament Ewropew ikun f'pożizzjoni li jaraf u jinkoraġixxi dal-proċess biex insaħħu l-istituzzjoni għal-futur. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi lilek, ettajti president. Issa, nistgħu nibdew is-sessjoni nfakkarkom hemm regoli tas-soltu li japplikaw ħames minuti għal kull mistoqsija u tweġiba. Nibdew bil-PPE bl-ewwel kellim jew kelliema. Signora President, Signor President du Eurogrupo, os cidadãos europeus veem o euro, o euro como uma das principais conquistas da integração europeia. Sorry. Sorry. Għalhekk huwa importanti ħafna li fl-aħħar għanna il-President ta' Eurogroup li qiegħed qudiemna biex weġb il-mistoqsijiet. Mela, nuqqas ta' stabilità fil-kummerċ għanna l-Brexit u d-dimna għanna jisu l-affarijiet ta' din jimxu iżjed bil-mod, mod internazzjonali, ċerti problemi qed isiru iktar internazzjonali u xi ngħidu għad-dejn pubbliku. Id-dejn innifsu qed huwa problema kbira u hemm differenza bejn pajjiżi e, tal-Eurozone hemm xi pajjiżi li huma ferm inqas is-60 fil-mija u eh, pereżempju l-Portugal jew il-Greċja qegħdin ferm iżjed qegħdin iktar il fuq minn 100 fil-mija Daw differenzi huma problema kbira meta rridu jkollna e, politiki kontroċirkali. U jekk nofqu l-flus, ikun hemm ftit flus imbagħad li jifdlilna. Pajjiżi bħall-Italja, l-Greċja, l-Portugal, qed imorru lil hinn il-limitu ta' deficit ta' 3% x'taħseb dwar daw id-differenzi fejn għandek pajjiżi li għandhom is-surplus. U di kif sa taffetwa l-istrumenti qed nippruvaw nadottaw għal Eurozone. Grazzi ħafna. Tajjeb, jekk ma jimportax, eh, ħan eh, bil-Portugiż, qed jgħid il-President sentejn. Fil-fatt għanna ċerti situazzjoni differenti iva minnu dan. Jekk wieħed iħares lejn l-istorja tal-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi tal eurozon għandhom stejjer differenti riflessi fl-indikatur tad-dejn pubbliku. U għal din ir-raġuni li t-trattati u l-ftejimiet jidentifikaw għanijiet fuq medda ta' żmien medju. Dawn huma minħabba situazzjonijiet fejn l-istati membri jistaw mill-moment biex jaslu e, e, biex jirrispettaw dawn l-anijiet ta' medda ta' żmien medju jistgħu jużaw l-odot li hemm fil-post lan, lan tal- monitoraġġ konġunt li aħna nwet u meta niġu għal politiki fiskali fiż-żona euro għanda lan aħħari li tassigura li l-istati membri jistgħu jaslu u jirrispettaw dan lan fuq medda ta' żmien medju. F'dak il-proċess għandna bżonn nuru flessibilità Dan huwa dejjem wieħed mill-ingredienti paċenzja irridu naraw dal-proċessi bħala passi gradwali li ju dak li ju mitlub mis-sitwazzjoni li għandna bħalissa dan huma proċessi twal minn natura tagħhom meta naraw id-diverġenzi li kien hemm fil-passat. Irridu nikkonsidrawhom daw u naraw l-istampa kollha kemm hi. Imma llum qegħdin f'sitwazzjoni unika e, e fl-istorja, f'termini storiċi, fej fl-aħħar snin ma kien hemm l-ebda pajjiż li kellu proċedura ta' deficit miftuħa. Hemm ħafna differenzi fil- fil-pożizzjoni budġetarji fiż-żona euro, imma differenzi huma inqas minn qatt qabel. Jiġifieri hemm ċerta konverġenza. Jiġifieri l-pożizzjonijiet budġetarji tal-pajjiż tal-Istati membri tal-żona euro qegħdin iktar viċin minn li qatt kienu. Iġifri ejja kunu ftit pożittivi f'dal proċess kollu kemm hu. Il-proċess tagħna jrid jinbidel imma jrid jieħu żmien. Qed inħarsu lejn ir-regoli fiskali u nassiguraw li dawk li jwettqu d-deċiżjoni fuq livell politika jistgħu ikun pożizzjoni li jagħtuna tweġibiet. Dinhom dawn huma trasformazzjonijiet pożittivi mhux fiż-żona Ewro biss imma anke barra minna. Nikkonkludi billi ngħid qed jgħid il-kelliem illi sitta jew armajn seba' snin ilu l-euro kienet se tfalli mallum ħarriġet kompletament mid-żona ta' periklu. Allura din naħdmu fl-imkien kollha istituzzjonijiet fuq dan. Grazzi ħafna. Jonas Fernandez. Grazzi ħafna Jonas Fernandez għal-SND. Warnof Sinar Tajjeb, għal-Sur Centeno. Jina nishti insaqsik mistoqsija fuq il-ftejim il-grupp tal-euro laħa il-xar li għadda fuq il-bik. Il-mistoqsija tija għanda zewċ dimensjonijiet. Minnaħa għadni muxet nifem il-bżon li nistudjaw naraw il-possibilità li jkun hemm firma ta' ftehim ġdid intergovernamentali jekk dan ħajkun parti mill-qafas multianwali finanzjarju u għalek irrit ikunem il-rendu eh, l-kontijiet ikunem auditjar u dem dan il-parlament, eh, eh, dan huwa metodu ta' li ħaj jiġbet l-attenzjoni li l-in minn dak li suppostat naraw, Jekk aħna qed ninvolvu tliet istituzzjonijiet f'xi ħaġa ħadbiet il-Parlament milli jeżamina dawn il-kontijiet jien mhux qed nifhem għadi, U ħaġa oħra hija li l-baġġ bħalissa l-baġġet tal-Unjoni Ewropea, il-baġġet globali tal-Unjoni Ewropea għandu żewġ funzjonijiet, żewġ ruoli, waħda ta' konverġenza permezz tal-fondi ta' koeżjoni jew inkella l-fondi strutturali, u minnaħal l-oħra jagħmel ukoll xogħol biex intejbu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Horizon 2020 u programmi oħra bħal dawn, imma għalek mux qed nifhem li hemm il-bżonn li konna strument e, fil-qafas finanzjarju multianwali ġifri li huwa limitat biex ikunu nistaw namlu ehm, l-anijiet politiċi li huma parti mill-budget tal-Unjoni ġifri konverġenza u l-kompetizzjoni jina ma naħsibx li zona euro għanda bżon tirtira finanzjar mill Eh, mill-Unjoni Ewropea kollha biex tagħtihom lill-pajjiżi taż-żona euro mingħajr ma tikkonsolida li huwa dak li għandha bżonn iż-żona euro għalhekk jiena naħseb li nispera li dan l-istrument għandu aktar em, konverġenza milli fil-fatt qed jidher li għandu bħalissa għax dak li għandna bżonn. Grazzi. Thank you, thank you, uh, Mr. Grazzi ħafna, Sur Fernandez, għal din il-mistoqsija. Il-possibilità li konna ftejim intergovernamentali hija li niddeċidu fuq id-daqs ġenerali tal-budget u mhux li nevitaw xi forma ta' kontroll tal-istituzzjonijiet fuq il-mod ta' kif il-flus ħa jintefqu jew li jinataw għal politiki. Fil-fatt, iżewċ il-kelmtej l-aktar importanti fl-opinjoni tiegħi li huwa importanti biex niddefinixxu il dan il-punt tal-bik fl-EMU ħatkun din l-idea ta' gvernanza u flessibilità. Dan huwa mod ġdid ta' gvernanza. Iva, għalix huwa maħsub li jati aktar saħħa finanzjarja li l-rakkomandazzjoni ta' zona euro li ħaġa li ħdimna fuqha flimkien fil kontesta semestru Ewropew. U sissa aħna ma tajna lebda dimensjoni finanzjarja lil dawn ir-rakkomandazzjonijiet u din dan huwa aspett importanti għal proċess tal-koordinament ta' politika għaż-żona euro kollha kemmi. Aħna l-koll għanna bħala għan li inżidu ir-rwol internazzjonali tal-euro u emnuni li politikament din hija dimensjoni ewlenija sabiex din tkun ta' suċċess. Inti semmejt il-funzjoni ta' stabilizzazzjoni U iva xaktarx għandek raġun. Fis-sens li aħna nistaw nevolvu li konna din it-tip ta' dimensjoni. Imma din miex inkluża fil-kuntest ta' dan l-istrument budgetarju li qegħdin infaslu bħalissa. Biex inkunu komdi fuq l-level longitudinali kif jgħaddi żmien. Dan huwa l-iżvilupp naturali ta' kwalunkwe budget jew inkella strument budgetarju fl-istorja tal-finanzi pubbliċi tagħna. Għalek ovvjament rridu nħossu ruħna komdi b'dak li qegħdin niddiżinjaw bħalissa u nifmu l-ambitu, id-dimensjoni u dak li nistgħu niksbu bih. Unkomplu niżviluppawh kemm fuq livell finanzjarju kif ukoll dawk li huma strumenti tal-ġejjieni. Grazzi ħafna Sur Galikano mir-Renew. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ħanaqra il-mistoqsija bl-Ispanjol, Sur Centeno. Dinja dan huwa ritratt tal-Kunsil ta' Gvern tal-Bank Ċentrali Ewropew il-ġimgħa li għaddiet. Hawnhekk tista' tara li l-unika mara li hemm hija is-Sinjura Lagarde. Hemm aktar nisa mal-ħitan fil-inkwatri mill milli hemm madwar il-mejda. L-Unjoni Ewropea għandna rappreżentanta waħda aħna qegħdin insistew anka minn Parlament Ewropew li din hija sitwazzjoni mhux aċċettabbli. Ma jistax ikun kunċett vojt, ma nistawx nissodisfaw eh, ma nistawx inwiġbu għal bżon eh, ta' ugwaljanza billi sempliciment ninnominaw mara biex tkun eh, il-president ta' istituzzjoni imma mbagħad għandha 22 raġel madwara. Inti tkellimtna dwar azzjonijiet informali biex ikunu nistaw niprovaw nikkonvinċu il-gvernijiet jina nista nifem dan imma jina naħseb u aħna mill-Ewropa li hemm soluzzjonijiet oħra hemm bżonn ta' xi ħaġa li tbiddel din is-sitwazzjoni għal dejjem. U bħalma taf il-proposta tagħna hija għal kull li għal kull pożizzjoni kun hemm raġel u mara. Jiġifieri jkun hemm żewġ nominazzjonijiet għal kull eh, inkargu dinja soluzzjoni li tista' tgħinna biex nżidu dan il-bilanċ. Iċ-ċittadini iċ-ċittadini qegħdin jistennew kompromessi jew impenji reali mhumiex lesti li jaċċettaw li nofs il-popolazzjoni pratikament hija eskluża. Tistaw nistaw nserħu fuq il-grupp il tal-euro biex nilħu l-ugwaljanza u nistaw nieħdu passi sabiex nbidlu s-sitwazzjoni kifini. Grazzi. Thank you, thank you Mr. Garicano. Uh, I am fully aware. Grazzi Iva jina konxu b'mod sħiħ ta' xini l-opinjoni tijak, xinu ma l-opinjonijiet li ġew espressi minn numru ta' membri ta' dan il-parlament fuq dawn il-kwistjonijiet u jina rrit nindirizza il-tħassib tijak fil-waqt li nirrispetta il-kompetenzi ta' kull istituzzjonijiet skont dak li jen fit-trattati. U minnu kif semmejt fl-istqarrija ta' ftuħ tijaj li l-Eurogroup eh, jati il-skadenzi tal-proċess ta' selezzjoni minn qabel, ġviri huwa proċess trasparenti u deċentralizzat fejn reazzjoni għal dawn il-kandidati, il-stati membri jistaw jiprezentaw il-kandidati tagħhom skont l-iskadenzi li aħna nistabilixxu. U dawn huma magħrufa minn qabel, ġifieri sabiex dan il-proċess isir eh, b'mod li jkun ta' suċċess huwa minnu ukoll li meta nistiednu lil membri li prezentaw kandidati jiena insistejt dwar l-importanza li nipruvaw nassiguraw mhux biss il-bilanċ ta' bejn is-sessi imma ukoll pluralizmu u pluralità ta' kandidati u ċertament għandna bżonn nagħmlu aktar dwar dan. Issa nisaw ħarsu lejn dak li qed jiġri, dak li qed iseħħ. U l-ebda raġuni għalfej mannix inħarsu lejn l-2019 u nikkonsidraw li fil-fatt tieħdu xi pass importanti. Mitlet um, ehm, postijiet li kienem ħilsa biex jiġu mimlija, għanna kandidat um, Mara li ġiet maħtura bħala president tal icb għall ewwel darba din hija li ziet pożizzjoni importanti li teżisti fl-ICB u għanna kandidat raġel u kandidat Mara għal kumplament tal-pożizzjonijiet li issa huma miftuħa jew li ħajkunu li ħajbqgħu miftuħa sa tmim ta' din is-sena. U dan ifisser li n-numru ta' nisa fil-bord ħajkun l-ola li qatt kenna fl-istorja tal-ECB. U dan huwa importanti sabiex inkunu nistgħu nkomplu nibnu fuq dan nħarsu lejn il-ġejjieni u nkomplu f'din id-direzzjoni għalek jina nista nifem it-ħassib, jina fil-fat jina rib ta' dan it-ħassib. U naħseb li il-pressjoni li aħna stajna npoġġu biex nibnu biex naħdmu e, qed tagħti riżultati u hemm bżonn li nkomplu mixin f'din id-direzzjoni, grazzi. Grazzi, Sur Gigold mill-ħodor, mill-parti ta' ħodor. Grazzi ħafna, Sinjora President, Sur Centeno jina nishti namel segwitu fuq din il-kwistjoni għalix jina naf li jinti il-possibiltajiet personali minna ħatijak huma limitati jina konxu ta' dan. U najt li irraġuni raġuni għal l-istampa li ma tistax tiġi spiegata fil-21 seklu hija biss parzjalment minħabba in-nomini fejn aħna nistaw nitkellmu fuqhom, imma ħafna drabi huma minħabba in-nomini li jiġu minn Banek Ċentrali Nazzjonali għalhekk din l-istampa tidher daqsekkera. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din, inti tista' timpenja ruħek li ħatiftaħ diskussjoni fil-grupp tal-Ewro fuq in-nomini nazzjonali tad diretturi tal-Banek Ċentrali għaliex huwa biss jekk aħna jkollna numru kbir biżejjed ta' nisa anke fuq livell nazzjonali li jista' jkollna stampa bilanċata fuq livell Ewropew. Issa jena nistanajt biss li dan qed ipoġġi friskju reputazzjoni tajba tal-ECB jekk aħna ma nbidlux il-pożizzjoni u l-grupp tal-Euro għandu responsabilità partikolari f'dan għaliex dan huwa l-unika format fejn dan jista' jiġi indirizzat b'suċċess. Grazzi ħafna, Sur Gigold. Grazzi għal-mistoqsija, jina ma nishtiqx nidelu dik blebda mod. Speċjalment fid-dawl tal-pis li qed poġġi fuq issa. Iżda din hija xi ħaġa li fej verament irridu naħdmu flimkien. sabiex inkunu nistaw nbidlu l-affarijiet anka fuq livell nazzjonali palma semmejt inti. U dan huwa element komuni. <coughs> Sfortunatament fis-settur finanzjarju kollu kemmu. Dan huwa proċess twili jimxi bil-mod ħafna. U meta nkunu faċċati b'dawn is-sitwazzjonijiet, irridu naħsbu dwar kif nistaw intejbu dak li jena semmejt qabel. Ġviri l-fluss jimbidel. U rridu nkomplu nafsu f'din id-direzzjoni biex nersqu lejn il ġejjini Għal darbohra dinja dan huwa proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ċentralizzat ħafna u jmur fil-qalba tal-gvernijiet tagħna. Għalhekk ċertament din hija xi ħaġa li hemm bżonn li nkomplu nagħmluha, imma hija ħidma konġunta u dak li nistan wedek huwa li din il-kwistjoni se tkompli titqajjem kull darba li titressa qudiem il-grupp tal ewro U flimkien mal-kollegi tiegħi ħankuret nagħmlu mm, sforz addizzjonali biex inbidlu din l-istampa. Is-soltu jaslot ta' ħames minuti u ngħid li inti ma weġibtnix pre mod preċiż, mistoqsija tiegħi kienet inti lest li tiftaħ diskussjoni fuq il-kwistjoni tal-bilanċ ta' bejn is-sessi inkluż id-diretturi tal-Banek Ċentrali Nazzjonali sabiex huma jkunu jistgħu jerfu jerfaw responsabilta' responsabilità eh, li jiftħu d diskussjoni mhux għan-nomina li jmiss Jina ċert li qed titlob li l-istati membri li nominaw kandidati nisa u naraf li għandek impenn dwar dan imma ir-responsabilità tal-istampa kollha kemm hi. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk intix lest li tpoġġi dan fuq l-aġenda tal-Grupp tal-Ewro biex ikolkom diskussjoni dwar kif l-istampa qed tinbidel inkluż il-bilanċ ta' bejn is-sessi bejn id-diretturi nazzjonali tal-Banek Ċentrali jina fil-fat bdejt biljet. Lina ma xtaqx li dizappuntak fid-dawl tal-fat li għandi nuqqas ta' strumenti fuq livell ta' grupp ta' euro biex inkun nista' nagħmel nieħu azzjoni bħal din. Ċertament din hija kwistjoni li, per eżempju, fuq livell tal-bord tal-ECB tista' ukoll titqajjem Imma u xinu l-kas, dak li xtaqt nserħilkom moħħom huwa li din ħatkun prezenti fil-proċessi kurrenti u tal-ġejjini kien fuq livell Ewropew u nazzjonali u bħala koordinatur ta' biex nsejħu hekk eh, tal-Ministri tal-Finanzi taż-żona Euro jina ċertament ħan indirizza il-punti li għajjimtu un għom u d-dimom meta jkun il-waqt. Grazzi. Thank you. Now... Grazzi. Issa Antonio Rinaldi mill-ID. Grazzi ħafna, Signora President. President Centeno. Jina nishtiq nieħu din l-okkażjoni rara li nista' nitkellem quddiem ir-rappreżentanti ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej dwar ir-riforma tal-leżma, Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità. Sfortunatament, Palma taf sew inti il-Parlament Ewropew ma ġiex involut, palma ma ġewx involuti numru ta' parlamenti nazzjonali li mhux għal mod verament marġinali qed jittieħdu deċiżjonijiet fundamentali mingħajr dibattitu adegwatu mingħajr it-trasparenza meħtieġa u dan qed iwassal għal pożizzjonijiet eh, antidemokratiċi u awtoritarji li aħna ma nħossux li għandna bżonnhom. Ir-ristruzzjoni preventiva ta' dejn li si għanda sir prekondizzjoni biex wieħed e, jaċċedi għal font huwa pratikament bejlin kollettiv għal miljuni ta' ċittadini. Huwa kważi bżonn obbligatorju ta' haircut. U dan jista' jwassal situazzjoni ta' paniku fuq is-swieq bħalma ġara eh, għal dak li huma il-boros u l-titli u Eh, tispiċċa eh, self-fulfilling prophecy. Sempliċiment, jekk wieħed isemmi jew jisma' għajdut li hemm diffikultà fi stat membru hemm riskju possibbli, dan iwassal biex dak l-istat ma jkunx jista' jiffinanzja ruħu fuq il-swieq, ġifieri ma jkunux jistgħu jużaw l-eżm. Eh, għalhekk uh, il-fond minn flok jistabilixxi jistabilizza il-swieq qed jagħmel il-kontra qed iwassal għad destabilizzazzjoni u din ir-riforma tal-eżma qed tidher bħala tentattiv li jerġgħu jiġu proposti mekkaniżmi awtomatiċi eh, li jagħmlu koerzjoni koerzjoni eh, fejn l-affarijiet fallew. Qed nippruvaw nidħlu mit-tieqa għaliex il-bib issa ġi magħluq għaliex il-ftejim intergovernativ tal-Fiscal Compact ma daħalx fil-parti ewlenija ta' trattati palma suppost kellu jisir fi żmien ħames snin Għalhekk nixtieq insaqsik bħala konklużjoni jekk intom evalwajtux mod adegwat dawn ir-riski l-kbar u nixtieq nkun naf jekk il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte semmiex dawn il-problemi u inkella qabilx minajr ma jagħmel lebda tip ta' vito għaliex il-Parlament Ewropew ma ġiex informat u fis-7 ta' Novembru ta' sena li għaddiet eh, membri tal-grupp tal-Euro li inti parti minnu għalu li ir-reviżjoni tal-lesme maluqa ġifri ma tistax tiġi emendata blebda mod ieħor. Iġbi jekk l-Italja ma taqbilx, x'ħajġri? Grazzi. Thank you, thank you, Mr. Hin. Grazie ħafna, Sur Rinaldi. Palma tafu, dan huwa ftehim intergovernamentali u dan jaħdem fir-regolamenti u anka skont it-trattat li stabilixxa dan l-istrument fil-fatt kien strument importanti ħafna għalina sabiex nkunu nistaw nelbu eh, id-diffikultajiet tal-kriżi. fil-fatt huwa il-firewall tagħna għal dawk li huma it-tip ta' kriżi li aħna iffaċċajna. Iffaċċajna 10 snin ilu. Kiku, li kiku dak iż-żmien kellna diġà E, strument disponibli bħal dan, nista' nassigurakom li kien ikollna ħafna iżjed suċċess meta ġejna biex niffaċċaw kriżi bħal din. Huwa minnu li ek la darba huwa e, ftehim intergovernamentali għandu regolamenti partikolari u relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, iżda huwa minnu ukoll li ir-rapporti fuq l-ISM u rapporti fuq pajjiżi li għandhom problemi jiġu ippreżentati meta dawn ikunu disponibbli meta jkun xira u dim il-Parlament Ewropew u koll. Nishtiq najdilkom u koll li mem lebda ristrutturazzjoni awtomatika fit-tibdil li qed jiġi implementat fir-regolament ta' ism Anzi, aħna qegħdin nerġgħu nfasslu mill-ġdid u qed nipproponu għodod ġodda biex, biex nevitaw it-tip ta' kuntaċ li aħna fil-fatt rajna li sar fil-kriżijiet fl-2009 u fl-2010. Għalek din hija verament xi ħaġa li titlob eh, aktar dibattitu, m'għandix dubju dwar dan huwa minnu li għandha bżonn dibattitu titlob involviment eh, sħiħ mill-livelli kollha fl-Unjoni Ewropea imma trattat il-ġdid is-sena d-dieħla bħalma semmejt se jiġi ratifikat minn pajjiżi fuq il-livell xira f'kull pajjiż jekk xirna neħu dak l-istadju u jiena qed nittama li fil-fatt hekk isir. U ovvjament wara dak id-dibattitu aħna qed nistennew li jkun hemm ir-ratifika li tkun sħiħa fil-pajjiżi kollha tal-istat, fil-istati membri kollha u għet nittamaw li l-proċess ikun ta' suċċess. Imma ċertament din hija xi ħaġa li rridu insegwu fis-snin li ġejjin. Issa biex nagħlaq, nixtieq nser xaħlek moħħok ta' l-importanza kbira ta' dawn l-istituzzjonijiet tal-istabilità aħna il-koll konxi tal-tħassib ta'kom li ma noħolqux taħwit fis-suq, tħarbit fis-suq. U anka fuq dan aħna tallimna minn żbalji tal-passat, grazzi. Grazzi. Sur Epping, li sija. Grazzi, Signora President. Jina nishtiq namen mistoqsija dwar il-kozjoni tal zona tal-euro. Fil-fatt bħalissa fuq il-mejda għanna żewġ kwistjonijiet l-ewwel li SM il-Mekkanizmu Ewropew l-Istabilità bħala tip ta' backstop għaliex l ħarju għalli li konna backstop biex jgħin f'każ illi il-banek ifallu u l-SRM jista' jkun ma jkollux biżejjed fondi biex jgħin il dawk il-banek. It-tieni ħaġa huwa l-IDES sumbat il-Sistema Ewropea tal-Assigurazzjoni tad-Depositi maħsub biex jiggarantixxi il-flus fil-kontijiet u anki dawk il dak is-self mhux produttiv. Dawn il-żewġ affarijiet affarijiet għandhom karatteristiċi għaw b'saħħithom ta' trasferimenti u f'ċerti pajjiżi hemm biża illi l-Unjoni Monetarja se titrasforma ruħa f'unjoni ta' trasferimenti Transfer Union hija triq li timxi f'direzzjoni waħda dejjem nies li ħalsu u dejjem l-istess nies li jirċievu. Issa għandna sitwazzjoni ta' rati ta' imax negattivi b'mod partikolari fil-pajjiżi li jagħtu u n-nies li fadlu l-flus qegħdin jitilfu l-flus u anki l-pensjonanti qed jitilfu l-flus. Istaw timmaġinaw fil-kontest tal-koeżjoni ta' żona tal-euro illi f'ċerti pajjiżi l-opinjoni pubblika ma tantx hija ħerqana li din is-sitwazzjoni tkompli u jistgħu jivvotaw favur partiti illi jridu jwaqfuha din is-sitwazzjoni dan jista' jkun teddida għal kożjoni taż-żona tal-Ewro kif tara inti Thank you, Mr. Grazzi, Sur Epping, għal dik il-mistoqsija. Iva, um, inti semmejt punti importanti li ħasbuna il-koll meta aħna eh, noħolqu dawn l-istituzzjonijiet u tip ta' riżultati illi nkunu nixtiequ niksbu permezz tagħhom. Ilan ta' dawn l-istituzzjonijiet u l-mont kif aħna qegħdin niżviluppawhom biex nikkompletaw l-Unjoni Bankarja huwa li noħolqu koeżjoni aktar stabbli u inqas frammentata kemm ekonomika kif ukoll finanzjarja fiż-żona tal-euro. Jiena marriċ innaqas mill-dimensjoni tal-koezjoni soċjali għax dawn l-affarijiet jimxu jitfit u l-kol nifmu kemm hu importanti li dawn il-proċessi kollha iwaslu għal distribuzzjoni iktar ekwa fl-aħħar mill-aħħar. Imma dwar it-ħassib illi semmejt inti. Aħna qed nagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna fit-tnaqqis tar-riskji fl-ekonomiji tagħna. U jekk inti tħares lejn id-data mill-aħħar ftit snin, tara tnaqqis sostanzjali tar-riskji fiż-żona tal-euro kollha kemm u dana huwa ir-riżultat ta' sitwazzjoni ekonomika ferm aktar reżiljenti li qegħdin fiha u li anki għanna il-pressjoni mill-pajjiżi li jridu jidħlu fiż-żona tal-euro biex ir-riski jitnaqsu. Issa dan kollu qed isir f'mument fejn il-kol kemm aħna nifmu illi maħniex qegħdin noħolqu unjoni ta' transfers dana żgur mhuwiex il-lan ta' dawn l-istrumenti għalmen mhux dan l-istadju. Anzi, bil-kontra, bil aħna rridu niżguraw illi il-fiduċa fis-swieq differenti li fihom joperaw irridu aħna nisguraw illi l-koll nimxu flimkien fl-istess pass u fl-istess direzzjoni. Imma kif eh, għat fil-bidu, irridu nieħdu paċenzja, però ma nistawx noqogħdu bidejna fuq zaqna. U naħseb illi dan il-proċess bekk qegħdin immexuħ il-qudiem, aħna rridu iva navvanzaw imma b'mod illi kulħadd iħossu komdu fiħdan dan il-proċess. Inti semmejt il-rati baxxi tal-imax. Huwa veru illi l-imax kien ilhom baxxi ħafna fl-Ewropa u anki f'nadi oħra. Din miex xi ħaġa ġdida hija xi ħaġa illi ila teżisti għal tul ta' żmien. U l-aħjar soluzzjoni li nista' nipproponi għal dik id-diffikultà hija li aħna innaqsu il-frammentazzjoni finanzjarja fl-Ewropa biex insaħħu l-Unjoni tas swieq tal-Kapital sabiex il-flus li aħna infadlu jiġu investiti fiż-żona tal-Ewro f'ambjent sikur. fejn dawn il- flus jistaw jirrendu. U jekk aħna jirnexilna nimxu b'dan il-mod, koezjoni, jekk ikun hemm il-ktar koeżjoni, in-nuqqas ta' fiduċja jonqos u jirnexxielna mbagħad niksbu il-frott li nixtiequ. Jiġifieri stabbilità fil-settur finanzjarju taż-żona tal-euro. Grazzi, Jose Mar Garcia Margajo, PPE. Grazzi, President. Grazzi, Sur President. Jiena ħattajt l ħar seba snin ta' ħajti f'dan il-parlament, proċess ta' ħames snin, eh, spiċċa u kollox għadu l-istess, Iva. Aħna eh, dejjem naslu tard u nsibu soluzzjoni li ma tkunx l-iktar adattata għal problemi li kuna qed niffaċċaw aħna edin issa fil-proċess ta' tnaqis fil-ritmu ekonomiku imma jider illi fil-fat hemm sinjali li ma tantxu mażbieħ fuq eh, ix-xefa l-Istati Uniti issa eh, għalqu l-itwal periodu ta' tkabbir fil- Eh, eh, fl-istorja tagħhom. U se jerġa' dal-waqt ikun hemm momenti diffiċli. Umbagħad ukoll il-naqis fix-xiri tal-kumpaniji l-kbar u anke fis-settur tal-produzzjoni u li jurina l-affarijiet mhux sejrin tajbin hemm il-fatturi ġeopolitiċi, tensjonijiet bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti, il-Brexit, il-problemi fil-vant nofsani li se jwasluna għal kriżi illi Eh, mux krizi ta' domanda ma tal-offerta minnu iktar ottimist u jgħajt li aħna se nkunu situazzjoni li edha jgħat fiħ il-ġappun kabbir bax, rati tal-imax baxxi, eċetera ma' f'pajizi bħal tijaj. Situazzjoni differenti fil-fema tijak xinuma il-mezzi illi rridu jittieħdu fil-ferma tijak? fejn il-mekkanizmi intergovernattivi mhumiex qegħdin jaħdmu. Jekk iva rridu li l-affarijiet jimxu aħjar irridu ngħaddu għal metodu komunitarju jew inkella metodu uh, ta' natura federali. U nistaqsi li huma dawn is-soluzzjonijiet għaliex il-politika monetarja għandha inqas seta' forsi eh, ma nistax inkomplu innaqsu ir-rati tal-imax ma tantx baqa xi tnaqqas hemm ħafna dejn pubbliku dejn privat ma nistgħux eh, nistennew li konna iktar dejn fil-politika budgetarja tal-pajjiżi hemm limiti ċari ħafna dejn pubbliku il-Ġermanja, l-Olanda u xi ftit pajjiżi oħrajn fil-fatt li eh, hemm ħafna staġnar fit teżor fil, teżor U għallek, x'se jkunu dawn is-soluzzjonijiet istituzzjonali illi inti bħala president tal-grupp ta' l-Euro se tipproponi mhux dawk li se jaċċettaw il-kapijiet tal-istati, imma dak li se tipproponi jent. Grazzi. Grazzi, Sur Margajo, għal dawk il-mistoqsijiet. Huwa veru illi ilna wis issa niprovaw eh, nittestjaw ir-reżiljenza tal-irkupru, ħadna wis riskji, kiena wis inċertezza, u dawn huma żewġ affarijiet differenti li waslu għal konsegwenzi differenti għal l-iżvilupp tal-ċiklu tan-negozju, imma il-fattu illi mill-2016 il-hawn bil-Brexit u bil-referendum tal-Brexit komplejna insaħħuhom dawn iż-żewġ dimensjonijiet fil-attivitajiet tan negozju tagħna effettwaw id-deċiżjoni ta' ċittadini, dak l-investiment tagħhom u l-mod kif jikkonsmaw ukoll. U minkejja li aħna qegħdin nagħmlu dan kollu għal l-aħħar sitt snin, sitt snin konsekuttivi aħna xorta komplejna nikbru komplejna nżidu impjiegi ġodda fl-ekonomiji tagħna u dan huwa r-riżultat ta' approċċ aktar bilanċjat f'termini ta' talba fl-ekonomiji tagħna u Ir-riżultat ukoll tar riformi kollha li ġew implementati kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea u taż-żona tal ewro sabiex irnexxinna eh, eh, noħorġu mill-kriżi. Għalhekk ma naħsibx li nistaw nippermettu li nafusna li nirrepetu l iżbalji tal-modi. Għalek, memx għalfejn eh, ma nnex ikonna politiki proċikliċi biex nirreagġiċ għal di situazzjoni. Naħseb li għedin pozizjoni tajba li namlu dan għalix differentement minn mill-Unjoni Ekonomiċi Monetari gbar fid-dinja il-żona tal-Euronda pożizzjoni fiskali bilanċjata aħna niġġeneraw biljuni u triljuni ta' flus il-fadla eh, fil ta' kull sena li xanna pożizzjoni pjuttost pożittiva kollox u dana fl-imkien mal-bidliet li aħna għamilna fil-disin istituzzjonali huma ma' l-iktar armi b'saħħithom illi għandna fidejna bħalissa sabiex niġġieldu kontra dan il-tnaqis fir-ritmu ekonomiku. Jekk aħna ma narawx differenza għaliex dawn il riskju jiġu minn barra il-żona tal-euro, dawn ir riskju u l-inċertezza xorta waħda nistaw naġixxu u nagħmlu xi ħaġa dwarhom fil-żona tal-euro permezz ta' politiki illi ma huma jkunu dizzenjati biex ma jkunux proċikliċi u biex jgħinuna uh, noħorġu minn sitwazzjoni illi hija marbuta mill-qrib ħafna ma' uh, tnaqqis fil- uh, talba, pero Silvia Pereira. Grazzi. Grazzi, President tal-Zon tal-Euro, Mario Centeno. Nishtiq nibda billi nifraħlek għalix wara ħafna snin ta' staġnar fl-aħħar qed ikun hemm xi ftit moviment qegħdin naqorbu lejn it-tmiem tal-Unjoni Bankarja, qegħdin noqorbu lejn tisħiħ u approfondiment reali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja qed naraw eh, strument budgetarju għal konverġenza u l-kompetittività forsi mhuwiex perfett il-bek imma huwa l-iktar pass importanti lejn kapaċità fiskali għaż-żona tal-euro. Jiena nixtieq ukoll nifraħlek għal pass li għamilna lejn eh, il-konkretizzazzjoni ta' skema Ewropea għall-assigurazzjoni ta' depositi u anki il-proċess tal-riforma tal-istrument tal mekanizmu Ewropew għall-istabilità il-Fond Uniku għal-Rizoluzzjoni se jsir operattiv u mbagħad nikkonkludu il- l-Unjoni Bankarja. Dawn il-movimenti kollha huma importanti ħafna, passi importanti illi ttieħdu minn meta inti ħadd fidejk it-tmexxija tal-grupp tal ewro Imma l-fond tal-istabilizzazzjoni għadu mhux ma jeżistix illi l-EMU għandha bżonn. Vera l-istrumenti jikkontribwix għall-istabilità imma m'hemmx funzjoni ta' stabilizzazzjoni li il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkollu eh, jekk aħna verament irridu Unjoni Ekonomika Monetarja li taħdem. Inti taħseb illi aħna nistaw nistennew illi se jkunem progress dan ir-rigward jekk mhux fl-ewwel mandat tiegħek forsi fit-tieni mandat tiegħek bħala President tal-żona tal-Euro, tal-Grupp tal-Euro. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Irrid nibda billi niċċara xi ħaġa. Aħna għamilna ftit passi, passi konkreti fid-direzzjoni it-tajba, passi sikuri fid-direzzjoni li kulħadd jaqbel hija dik it-tajba mixjien fi direzzjoni l tisħiħ tal-integrazzjoni Ewropea u qed nagħmlu dan b'mod sabiex kulħadd iħossu komdu bid-deċiżjonijiet illi ttieħdu. Jiena kultant iva nippreferi li kieku il-żona tal-euro tkun formata minn satax il-demokrazija matura kollha ċerti dwar ir-rwol li għandhom fl-Ewropa u s-sens ta' responsabilità dwar li għandhom ir-responsabilità tagħhom stess biex jibnu l-Ewropa. Iċ-ċittadini tagħna elezzjoni waħda wara l-oħra appoġġaw din il-viżjoni żliet li huma għamlu. huwa id-dmir tagħna fir-rigward ta' dawk iċ-ċittadini illi dik ir li esprimew mod tant ċar illi tider ukoll fil-Eurobarometer u stħarriċ simili li il-koll edin jistennew minna illi aħna nikkonkludu dan il-proċess. Jekk aħna irridu verament inkomplu mixin fid-direzzjoni tajba, se jkollna naħdmu fl-imkien sabiex niggarantixxu illi b'xi mod jew ieħor se nelbu din in-nuqqas ta' fiduċja. Il-ħsara li saret waqt l-aħħar kriżi li għaddejna minna kisret ħafna mill-fiduċja illi kienet teżisti bejnietna. Ejja nittamaw illi din il-fiduċja tibda timbena mill-ġdid u brata maġla kif rajna f'dawn l-aħħar xhur. Jiena personalment kolli ngħid illi jiena kontent illi eh, xiftit kellix naqsam ma' dan is-suċċess. Imma fl-aħħar mill-aħħar din l-spinta ġejja miċ-ċittadini tagħna li jridu li aħna inkomplu b'dan il-proċess u dana se permettilna inkomplu namlu passi il qoddim il-budgets għandhom funzjonijiet li għandhom jippermettu ċertu ammont ta' stabilizzazzjoni u jiena nemmen illi fil-futur meta nkunu elibna in-nuqqas ta' fiduċa ta' bejnietna għaliex infakkarkom illi din in-nuqqas ta' fiduċa ġiet bħala riżultat tal-kriżi illi għaddejna minna u jiena nittama illi sejjer nesċinna nelbu dan l-ostakolu u nimxu l qoddima ma nixtieq nirringrazzjak verament tal-mistoqsija li inti għamiltli. U importanti illi aħna Iva, nsemmu nitkellmu għal xlef fuq il-kisbiet illi aħna għamilna qed jittieħdu ħafna deċiżjonijiet illi fil-fatt huma eh, r riżultat ta' għażliet konxi illi aħna qegħdin nagħmlu bħala ċittadini Ewropej. Grazzi Luisa Porrit mir-Renew. Grazzi, Sur Centeno, jiena nishti nerġa nkompli nistaqsik fuq dil-kwistjoni tal-bilanċ bejn is-sessi u nuqqas tiegħu inti fil-diskors tiegħek għat li se titkellem mal kollegi tiegħek fuq dil problema ta' nuqqas ta' bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel u meta il-membri ta' dal-Kumitat tal-Buk tagħmel impenċar inti għat li saru passi importanti għaliex issa Christine Lagarde hija il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, fl-2019. Il-fatt għalija illi domna nistennew sal-2019 biex ikun hemm marra bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew u li hemm 24 eh, ieħor eh, li huma irġiel f'dan ir-ritratt eh, juri biċċa ċar li għadna ma minnix bizzejiet il-problema hija problema strutturali li titlob soluzzjoni strutturali. Aħna f'dan il-komitat u koll għadna l-ura xinqas minn 25% tal-membri sħaħ u ma nisa iżda hemm bżonn li eh, eh, tmexxu permezz tal-eżempju u inti għandek responsabilta wkoll bħal persuni oħrajn li qegħdin f'sitwazzjoni ta' responsabilta kbira kif inti inti u mbagħad jara tagħmel punt fuq id-diversità b'mod aktar ġenerali. F'dar ritratt qed naraw illi m'hemmx diversità għax dar ritratt li f'nisbojot ma fihx. Għalhekk jiena jkolli ngħid illi t-tweġiba li tajt qabel ma soddisfatni xejn u se nerġa' saqsik x'beħsibek tagħmel int. <clears throat> Thank you, uh, Mrs. Pohite, for your question. Well, I, I, I... Naħseb għan ripeti ruħi, imma nishti nisħal darbuħla illi Iva nara. Mux dik l-istampa, dak li tratħajn bidel, imma l-istampa kolla kemmi. Ma l-istituzzjonijiet kolla. <clears throat> U barra mill-Bank Ċentrali Ewropea għanna asma ferm ikbar ta' nisa' fit-tmexxija fl-Unjoni Ewropea. Naħseb huwa importanti li nissoktaw f'din it-triq min-naħa tiegħi, mill-perspettiva tiegħi fuq il kwistjoni ħan nissokta nixpruna u nisħaq it-tħassib li għadek kif semmejt inti u minnu għalli għandek l-isfond storiku li mhux favur tagħna ma kif semmejt qabel. <clears throat> Fl-2017 biss tnej minn tlet tlieta tal-aħħar deċiżjonijiet għal pożizzjonijiet għal bord tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-fatt kienu nisa' u jekk nistruktaw f'dik it-triq dak jinbidel strutturalment. Dik dak ir-ritrat li rejtna. Ovvjament aħna ngħidu dan bil-kondizzjoni li jkun hemm jinsabu kandidati tajbin. U nikkonsidraw ovvjament it tasib li semmejtilna. Onestament ma narax soluzzjoni oħra għal dan Rridu nissuktaw, impoġġu pressjoni fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni għal futur biex il-proċess illi tant ġiexprunat f'din is-sena ikompli għaddej fil-futur. Grazzi ħafna. Mil-gwe. Thank you, Chair. I will uh, speak in Portuguese. Grazzi, għan jitkellem bil-Portugiż. L-Onorevole Guzmao. Jim ħabbar li ħajkun hemm dal-istrument budgetarju. B'ħafna entużjażmu nista' ngħid, imma li rridu nifmu huwa dan, nixtiequ nifmu huwa x'ħajkun l-istruttura tiegħu, għaliex dalin l-entużjażmu kollu meta narfu li l- il-volum finanzjarju mhux daqshekk kbir. Meta tara n-numri u t-tridu xi livell annwali, ħajkollu inqas minn nofs l-iskala finanzjarja. Tuħ pjanat fil-font okkazjonali, allura diffiċli nifmu kif strument li ma jistax jagħmel tajjeb għal cohesion funding jista' joħloq xi tip ta' konverġenza fir dan il-Eurozone jew sansitra l-Unjoni Ewropea kollha kemm U flimkien ma dan nistgħu nżidu li jekk ikun ikkonfermat li daw il-flus ħajtneħħew mill-budget tal-Unjoni Ewropea, allura se tkun jew le parti mill-envelop mill-pakket ta' koeżjoni li qed nagħmlu bażiku huwa li nneħħu l-flus minn pakkett u ndaħlu f'pakkett tiegħu, nitfgħu f'pakkett ieħor <clears throat> U ma nagħmlux possibbli li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiffaċċja kriżi ekonomika. Żgur li ma tkunx kapaċi tiffaċċja mal problemi ta' koeżjoni li għandna qudiemna fl-Ewropa. Meta għandek zbilanċi makroekonomiċi li qed jiżdiedu daw kollha dawn il-prioritajiet makroekonomiċi ma jaqblux mal kawża li qiegħda tagħmel Kummissjoni Ewropea l-Istati Membri li jżidu il-volum tal-investiment tagħhom. Koeżjoni hija <clears throat> iż-żona ta, ta, ta' fondi fl-Unjoni Ewropea li se tinqata u ma tkunx kbira biżejt biex tagħmel tajjeb għal cutbacks. Jidher li l-Kummissjoni Ewropea qed issejja għal miżuri li mhix konsistenti mal-miżuri qed toħloq. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija. Jose. Għan prova impoġġi da kollu f'kuntest. Nispjega l-importanza ta' dal-istrument budgetarju, speċjalment fil-kuntest jew tal-Parlament tal-Budget Ewropew. <clears throat> Għan nispjega għaliex huwa strument importanti u għan nitkellem fuq il-kwistjoni tad-daqs tiegħu. Iva, l-istrument budgetarju għal konverġenza mhuwiex strument ta' koeżjoni u mdaħħal f'pakkett b'titlu differenti tal-budget. Imma sammi bidu tiegħu wieħed mill-lanijiet tiegħu huwa li nersqu għal konverġenza, kompetittività eccetera. X'et jagħmel, kif qed jagħmel dan? li jagħti fondi biex niffaċċjaw e, problemi mas semestru Ewropew <clears throat> u da u rakkomandazzjoni ta' żona euro. Palissa kif huma l-affarijiet ir-rakkomandazzjoni ta' żona euro huwa strument ta' koordinament mal-Eurozone kollha. Imma ma kien hemm l-ebda element finanzjarju biex jixpronoħ, jixpronon. Allura, aħna fkonna f'sitwazzjoni nagħtu dimensjoni finanzjarja lej daw il-prioritajiet u rizult bħala riżultat l-importanza ta' daw ir-rakkomandazzjonijiet se tiżdied. Jekk di l-opportunità l-perspettiva li ma nistawx neffordjaw li nizilfu Il-kapijiet ta' statu gvernijiet iddeċidew l-iżvilupp finanzjarju ta' da e, l-istrument se jisseħ fid-definizzjoni tal-MFF <clears throat> id-daqs ta' dal-istrument mhuwiex definit 100% sissa, jiġi definit meta l-MFF tkun kompleta skija. Il-negozjati għaddejjini għan it-tamaw li nistaw nirreġistraw ċertu progress f'dak li għandu x'jaqsam ma' paċit Ewropew imma hemm li jiet isir ix-xogħol. Hemm dimensjoni importanti oħra għal dal istrument li għamlu waħdieni minnu nnifsu u din il-governanza tiegħu li qiegħda fidejn il-pajjiżi pajjiżi kollha taż-żona Ewropa dawk il-pajjiżi li jridu jagħtu forma lil dawk il-prioritajiet allura kull pajjiż ħaj identifika xem bżonn li jagħmel dal-pajjiż bħala parti mill-istampa kollha kemm ta' żona euro. Allura se jkun relevanti b'mod partikolari huwa karatteristika li jagħmel jista' jagħmel iż-żona euro iktar b'saħħitha u reżiljenti fil-futur l-istabilità tagħha f'termini ekonomiċi. Irrid ikun hemm distribuzzjoni adegwata u nwieġbu asimetriji li diġà jeżistu, grazzi ħafna. U issa il-kellim li miss mill-PPE. Grazzi, għandi żewġ mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. Grazzi ħafna. L-ewwel għandha x'taqsam ma' dikarazzjoni li sar li sur Schulz sa' garanzija Ewropea, dik l-assigurazzjoni ta' garanzija Ewropea tistat tiċċara x'kien matiku fil-Financial Times pożizzjoni relatata mal-Partit Soċjal, mal-Kongress, mal-Partit Soċjal Demokratiku, jew għandek informazzjoni li hija pożizzjoni adottata jew li se tiġi adottata mill-Gvern Ġermaniż. Għax hemm differenza enormi skont il-każ. Personalment jien inħoss illi għandu jkollna garanzija għad-depożiti l-importanti hu x'inhu x'inhi l-opinjoni tal-Ġermaniżi It-tieni mistoqsija. <clears throat> Marbuta ma' dejn Grek, id-dejn sovran. Dan huwa dejn li huwa tapis enormi għax huwa enormi minnu nifsu. Imma meta tikkalkola s-sostenibilità ta' dan id-dejn, il-kalkoli huma bbażati fuq rati ta' interess illi mhumiex applikati bħalissa ta' 4.5% 5% waqt li l-rati ta' interess issa jaslu għal bond ta' snin u ma jinqas minn daw ċifri mir-rata tal-ekonomija Griega li hija ta' 1.8% sa 2%. Rati ta' interess se jkunu darbtejt l darbiet iżjed mill-rata ta' tkabbir. Ħadd ma jista' jbassa x'inhu rati ta' interess li nafu għal il-kalkuli ta' qabel huma bbażati fuq estimi twal allura daw ir-rati ħaj bidlu għax bis-seplas primarju huwa marbut mal-isforz eh, fiskali li rridu nagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kitsos. Grazzi ta' zex mistoqsijiet minn tijak. nixtieq nieħu l-ewwel waħda. Ovvjament, nieħu l-kontribut tal-kollega tiegħi is-sur Olaf Schulz bħala u li ġi preżentati żona euro bħala kontribut li ġej minn Ministru tal-Finanza fil-Ġermaniż. Tal-Gvern Ġermaniż. Ovvjament għanna ħafna dibattiti domestikament u internazzjonalment fuq dal-kwistjonijiet. U da suġġett mhux mux differenti minn dawk. Kull marrit namel u minn għannu ma qot ruħi illi kien hemm kontribut da kien kontribut importanti ħafna biddel b'mod sustanzjali il-kors il tad dibattitu fl-aħħar laqgħa taż-żona tal-Eurogroup u nħarsu l-qudiem biex inżidu dan fid-dibattitu. Imma jkolli ngħid illi dan huwa diġà dibattitu twil ħafna, għandna diversi kontributi mill-Kummissjoni Ewropea imma wkoll mill-grupp ta' ħidma ta' livell għolli li aħna nidejna iktar minn id-sena. U li jgħat jippreżentaw tliet kontributi importanti ħafna għal dad dibattitu fil għalimis jmiss ta' zona euro fil-grupp ta' zona euro, illa għadix allura minn mill-arma noqot nidħol fil-dibattitu domestiku fil Ġermania xtaqt. Ringrazzja l-Gvern Ġermanis għal dal-kontribut. Issa, fuq id-dejn Grek. Intom tafu l-rata ta' interess li jgħetiħallas hija ferm iktar baxxi minn dawk ir-rati u għaminnu il-jen kbir fis-suq għal Greċja. U importanti ħafna jtinu taħdan. Żgur dak kien riżultat tar proċess kollu ta' riformi li aħna wettaqna u li natu fil-valur kbir għalih fisem il-ċittadini Griki, għax nafu kem kien diffiċli dan għal-Greċja. Għall-ġustament. Allura fċertu sens, ir-rati ta' interess baxxi li llum insibu fis-suq huma parzjalment riżultat ta' dan l-isforz. U inħankomplu insostnu dan fil-futur. Mhux se nsejħilhom estimi ħsiena. Għax dan jisiru eh, skont is-suq u ma tistax tbassar is-suq kif se jkun fil-futur imma rridu naġġornawhom. Rridu naġġornaw dan l-eżerċizzju unġibu l istituzzjoniet kollha fuq din jiena żgur li ħansegu dan mill-qrib ħafna fil-futur biex nkunu nistgħu nikkunsidraw l-aħbarijiet tajba li qed naraw fil-dal-progress. Grazzi ħafna Alfred Sant mill-SND. Skill Board in its annual report for 2019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 u bil-verifika li jem xini l-opinjoni tijek ta' dwar dwar dan għandek xi problemi li tista' tara taħseb li dawn jistgħu jaħdmu biex insaħħu il-governanza hemm suġġeriment li ċermen tal-żona euro huwa ikun full timer. X'taħseb fuq din? Thank you, Mr. Grazzi, Sur Sant, grazzi għal din il-mistoqsija, dan huwa suġġett importanti ħafna li jena diġa semmejt xi darbtej illum. Jena naħseb li kontribuzzjoni tal-Bord Fiskali Ewropea hija waħda interessanti. U dinja konformi ma' dibattiti li kellna fil-grupp taż-żona euro f'dawn l-aħħar sentej. Meta niffaċċaw xi diffikultajiet biex nimplementaw ir-regoli tagħna. Imma nixtieq ngħidlek li b'differenza minn xi opinjonijiet li ħafna drabi jkunu negattivi għal dawk li huma s-suċċessi tagħna fl-implementazzjoni tar regoli kurrenti, jiena naħseb li aħna nevalwaw ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea meta niġux nimplementaw dawn ir-regoli u l-impatt tar-regoli fil-pożizzjoni ġenerali tal-politika fiskali tagħna f'kull pajjiż naħseb li b'mod ġenerali din hija pożittiva. Aħna fil-fatt qegħdin nużaw ir-regoli b'mod intelligenti edin naplikaw jun kollha ta' flessibilta li jeżistu diġà fir-regoli kurrenti. Imma kultant dawn ir-regoli huma diffiċli wieħed jifimom. u jispiċċaw b'riżultati li jkunu producenti meta nitkellmu fuq sitwazzjonijiet partikolari, ġifieri rridu nindirizzaw dawn id-diffikultajiet għaliex wara kollox Dawn ir-regoli huma maħsuba sabiex eh, jiffaċilitaw il-ħajja tal-Ministri tal-Finanzi tagħna anka għal dak li huma l-komunikazzjonijiet sabiex inkunu nistgħu nispjegaw ir-relazzjoni diretta bejn id-deċiżjonijiet tagħna u r-riżultati li niksbu. U jekk namlu, ikonna variabli li ma nosserva, nosservaw, mskultan dan joħloq iżjed problemi. U bazi ta' din il-kontribuzzjoni fuq dibattitu dibattitu li għaddej fuq livelli differenti fuq dawn ir-regoli. Jiena naħseb li fil-ġejjieni qarib nistgħu niddibattu eh, setting differenti li jkun aktar trasparenti u li jkun iżjed faċli wieħed jwassal dawn ir-regoli. U dinja xi ħaġa eh, importanti għaliex anka f'sitwazzjoni u dinja l-opinjoni tiegħi fejn ir-regoli kienu ta' suċċess għal dik li hija l-promozzjoni tal-istabilità tal-finanzi pubbliċi tagħna, xorta waħda hemm ċertu kritika meta naraw jiġu implementati mill-Kummissjoni Ewropea. U din it-tensjoni hija xi ħaġa li forsi nistgħu nevitawha fir-reviżjonijiet tal-ġejjieni u inti għandek raġun. U ħanna diskutejna dan propju f'dan l-istadju bħalma semmejt fl-istqarrija ta' ftuħ li l-investiment speċjalment foqsma speċifiċi huwa importanti wisq żona euro u għall-Unjoni Ewropea biex tkun edha biss f'dawn ir-regoli U għalek, għanna bżon rridu noħolqu zminijiet meta niddiskutu dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna sa' Sven Giegold mill-Partit tal-Ħodor. Grazzi, fl-2019 iż-żona euro għatan għanda wieħed mill-ikbar eh, surplus tal-current account fid-dinja u skont il-tbassir fil-ġejjieni tnaqis ħajkun ftit. Iġvin titemmen li pożizzjoni bħal din hija sostenibbli fid-dawl ta' turbulenza internazzjonali l qiegħda tikber, inti taħseb li huwa bżonn huwa meħtieġ li stati membri li għandhom surpluses kbar li jieħdu aktar azzjoni? U kif tevalwa li l-ikbar membru tiegħek, ġifri l-Ġermanja, għal darboħra id-deċidew li ma jużawx dan l-spazju fiskali li għanda taħt il-patta stabilita u tkabbir. Grazie ħafna Sur Gigold. Dan huwa dibattitu importanti immens. U jina diġa semmejt dawn is-surpluses tant importanti li qed wassal seħħu fiż-żona euro kollha kemmi. Jina naħseb li huwa importanti immens għalina li niddisinjaw l-istituzzjonijiet tagħna b'mod aħjar sabiex dawn is-surpluses jistaw jerġaw jiġu investiti fiż-żona euro. U biex namlu dan, għanna bżon nizvilupaw aktar l-Unjoni ta' e, eh, Swiq Kapitali u nikkompletaw l-Unjoni Bankarja. Minar dawn iż-żewġ pilastri biex ngħidilhom hekk, anke jekk forsi il-kelma pilastru hija naqra b'saħħitha iż kultant, għaliex hija numru kbir ta' istituzzjonijiet żgħar, ma mingħajr dawn il-żewġ pilastri Maħniċ ħankunu nistaw nżidu is-sem ta' settur privat fl-aġġustamenti ekonomiċi u nċikliċi li naraw fil-ekonomiji tagħna. Mikjadan kollu, Jiena naħseb li huwa xira li f'dan l-istadju għal ċertu pajjiżi li għandhom surplus li jaħsbu dwar l-aħjar modi kif ikunu jistgħu jikkontribwixxu sabiex ikun il bilanċar mill-ġdid ta' zona euro kollha kemmi. U din hija xi ħaġa li hija identifikata fil-proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi, hija proċedura li aħna għandna fl-Unjoni Ewropea, U rridu namlu dan b'tali mod li ma noħolqux zbilanċi oħra. Jew inkella biex ma npoġġux pressjonijiet domestiċi li mbagħad mhumiex sostenibbli għal dawn il-pajjiżi li gawdu minn din is-sitwazzjoni. Għalhekk iva, huwa wasal iż-żmien li naġixxu b'mod preventiv bħalma semmejt imma rridu nagħmlu dan b'tali mod li jakkomoda it ħassipu l-intenzjonijiet eh, u t tenzjonijiet anzi li azzjoni bħal din tista' toħloq. Grazzi l-aħħar mistoqsija mill catch DI. għaj. Robert Lowland, għandek żewġ minuti. Waħda għal-mistoqsija, waħda għatweġiba. Iva, grazzi ħafna. Jina parteċipajt f'istituzzjoni ta' riċerka internazzjonali monetarja fejn ħarsu lejn konverġenza jew divergenza mal-Unjoni Monetarja il-ċiklu ta' negozju kompetitività, finanzi pubbliċi u aggregati monetarju. Sfortunatament, fuq tnejn minnom kienem deterjorament kbir eh, minn min krizi, ġviri il-ċikli ta' negozju fejn għal-kem situazzjoni tibet kienem tkabbir zero, U fuq il-kompetittività kien hemm diverġenza kontinwa li rajni għal aktar fil-Ġermanja fejn hemm dan is-surplus kbir tal-kontijiet kurrenti il-finanzi pubbliċi bħalma nafu kien hemm diverġenzi kbar. U fuq l-aggregati monetarji Bażikament hemmhekk kien hemm diverġenza f'affarijiet bħal M3, M0. Iġbir f'ħafna minn dawn il-kwistjonijiet ma kienx hemm dak li forsi sejjaħ l-lan tal-konverġenza, inti fl-introduzzjoni tijak semmejt dwar il-proposti tal-Germania ta' Grand Bargain ta' ta' assigurazzjoni Ewropea. Intu taħsbu li dinġiet minħabba bidla fil-mġiba mill-Ġermanja minħabba l-fat li indunaw li bħal banek taljani indunaw li l-banek ġermaniżi u koll jinsabu fi problemi. il kbistoqsija l-oħra hija il-politiki proċikliċi u levitar tagħhom jekk ikun hemm downturn ieħor. Din hija xi ħaġa li inti qed tissuġġerixxi li ECB tagħmel jew hija xi ħaġa li għandha ssir fuq livell nazzjonali. U x'tib ta' idejat għandek fuq il-politiki proċikliċi? U l-aħħar mistoqsija li għandi hija fuq il-bilanċi tal-mira t tnejn. U xieġri jekk ikun hemm downturn ieħor Dawn huma id-doppju tal-ammont tal-QE kollu kemmu li sar mill-kriżi finanzjarja. Issa ħafna minn dawn huma ibbażati fuq id-deficits tal-kontijiet kurrenti. Inti kif tifhem dawn il-bilanċi tal-mira tal tnejn, target two balances? Din hija l-mistoqsija tiegħi. Grazzi ħafna, Sur Rowland. Jina ma nafx naqbilx 100% ma' miak biex inkun ċar. Għal dak li huma l-opinjoni tiegħek fuq il-konverġenza jew id-diverġenza fl-Ewropa fit tlet dimensjonijiet li semmejt inti. Il-verità hija li bħalissa f'dan l-istadju manna lebda pajis fuq l-EDP, l-Excessive Deficit Procedure, probabbilment għanna l-ola numru ta' pajizi li qegħdin jilħu l-MTOs, ġviri medium term objectives. Fl-Europa għanna ċertament l-inqas dispersjoni tal-pozizjoniet fiskali fil-membri ta' zona euro li qatt ma kenna għal-inqas mill mid-data li titqabbel li għanna disponibli tal-istati membri mill-1995. Fil-fatt għall-ewwel darba aħna kenna sentejn ilu. Il-pajjiżi kollha li kellhom żieda ta' 1.5 fil-mija. Imma jiena naqbel li dawn ix-xejriet huma qed jimxu bil-mod, li ma nistgħux nieħduhom bħala ħaġa ovvja, li għandna bżonn nagħmlu aktar fuq livell istituzzjonali. U li anka meta nħarsu lejn pereżempju l-Istati Uniti li hija eżempju ta' unjoni ekonomika monetarja kbira u stabli, anka e, b'livelli addizzjonali ta' unjoni politika u ekonomika, il-ċerta waħda il-konverġenza ekonomika timxi bil-mod u ċertament għanna bżon e, nikkompletaw l-dizin istituzzjonali tal-EMU tagħna biex inkunu nistgħu niksbu dan ċertament hemm bżonn li nkomplu nibnu fuq id-dizin istituzzjonali ta' zona euro għax inkella mhux ħajna niks fuq il-konverġenza din mhux ħatasal waħedha żgur. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Centeno, grazzi lill-membri kollha, naħseb li jista' nistgħu nagħlqu laqa. Nixtieq nfakkarkom li laqa li miss ħatsir fi 2 ta' Deċembru, 2 ta' Deċembru mit-3 sa' 6 nofs, umbat it-3 ta' Deċembru għanna mid disa sal l-ofsinar, umbat warna ofsinar mit-3 ta' nofs sa' 6 nofs. Grazzi.